ġenerali fil-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropew. Nibdew l-Onorevoli Mihajlova. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар. Sir President, Signora Komissjoni, kollegi, signori, Il-qafas oriġinarju politiku jitlob l-istati membri li jħolqu il-kondizjonijiet meħtieġa sabiex ikun hemm konsultazzjoni ma' awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tħejjija ta' ftejmijiet ta' sħubija fuq livelli differenti. L-awtoritajiet lokali u reġjonali huma iżjed viċin iċ-ċittadini tagħna u jafu x'inhuma l-problemi tagħhom. Dawn l-awtoritajiet għandhom il-vantaġġ illi jistaw jfasslu l-politiki meħtieġa sabiex itejbu il-ħajja taċ ċittadini tagħna. Huma għandhom responsabilità li jħolqu l-impjiegi, tkabbir, anke responsabbli għall-enerġija, settur tat trasport, etc. <clears throat> Iżda min-naħa l-oħra, l-awtoritajiet lokali u reġjonali ma tantx għandhom riżorsi u għandhom bżonn iżjed ehm, appoġġ budġetarju, għandhom bżonn kofinanzjament. Permezz tal-implementazzjoni tal-politika ta' koeżjoni, il-grad ta' konsultazzjoni mal-autoritajiet lokali u reġjonali huwa differenti ħafna ċertu stati membri illi ma japplikawx il-prinċipi ta' sħubija hekk kif hemm miktub fil-leġislazzjoni Ewropea. L-awtoritajiet lokali u reġjonali fi stati federali għandhom opportunità akbar illi ikollhom eh, leħen iżjed sod fit teħid ta' deċiżjonijiet għax għandhom iżjed setat. Importanti għawek li nisħu illi il-kapacità amministrativa fuq livell lokali u reġjonali huwa fatturi ewlieni sabiex nkunu nistaw nippjanaw u nimplementaw programmi reġjonali aħjar. Dan jinkludi anka l-implementazzjoni tal-fondi strutturali u ta' koezjoni. Iċ-ċittadini huma l-magna wara tkabbir ekonomiku huma e, ċentri fejn jimbnu jimbet l-arti u l-innovazzjoni. Il-strateġiji għal bliet intelligenti u għal speċjalizzazzjoni intelligenti Dawn ma politiki ġodda huma innovattivi u huma sinjal tajjeb. Il-dikjarazzjoni ta' Riga tal-2015 kienet adottata mill-Kunsill informali tal-Ministri tal-Iżvilupp. U din id-dikjarazzjoni minn Riga għandha twassal għal patt ta' Amsterdam. Dan il-patt għandu jwassala strateġiji konkreti u fl-aħħar l-autoritajiet lokali u reġjonali għandhom roli importanti wkoll fil-ħolqien ta' um, inizjattivi transkonfinali illi huma parti mbagħad mill-kooperazzjoni territorjali tagħna. Allura nixtieq insaqsina l-Kummissjoni biex tweġibni dawn il-mistoqsijiet Dan huma mistoqsijiet li tejjew mill-Komitat Reġi. X'tip ta' appoġġ konkret se tagħti l-Kummissjoni l-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali sabiex issaħħaħ l-irwol tagħhom u l-impatt tagħhom fuq il-ġestjoni tal-Fondi Strutturali ta' Investiment Ewropej għal matul il-perjodu 2014 sal-2020 u naturalment b'attenzjoni speċjali responsibiltajiet tagħhom għal l-ispeċifiċitajiet tal-istati membri bilan illi noħolqu tkabbir sostenibli u impjiegi. It-tieni mistoqsija. Il-Kummissjoni se tniedi konsultazzjoni pubblika u mbagħad waraja eh, possibilment inizjattiva dwar kif nistgħu insaħħu l-irwol ta' awtoritajiet lokali u reġjonali. Apparti dawn iż-żewġ mistoqsijiet, Nixtieq nisħaq ukoll li dawn huma importanti ħafna għal ehm, Kumitat Reġi għaliex il-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali hija il-qofol tas-suċċess tal-politika reġjonali. Il-limbat din il-politika hija essenzjali sabiex niksbu tkabbir un impjiegi. L-awtoritajiet lokali u reġjonali huma importanti ħafna għal l-pjanar tal-politika koeżjoni għal wara s-sena 2020. Qed nistenna tweġibi tiegħek, Sinjura Kommissarja, u ħerqan għal dan id-dibattitu. Grazzi. Naddi l-kelma issa fisem il-Kommissjoni lill-Kommissarju Kretu. Le Presidente, Doamna Președinte Mihailova, stimați membri l European. Grazzi, tassew. Onorevoli deputati, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom il-koll tal-li restaqtu din il-mistoqsija orali infasla mill-Kumitat tal-Iżvilupp Reġjonali li qed jagħti l-importanza tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropew tafu il-koll illi fl-opinjoni tagħna naħdmu ta' kuljum ma' dawn l-awtoritajiet lokali u reġjonali dawn huma awtoritajiet li għandhom rwol importanti ħafna fl-implementazzjoni ta' programmi li huma finanzjati mill-fondi tagħna. Dan għaliex dawn jgħinu sabiex il-politika Ewropea tkun iktar viċini ċittadini tagħna, il-proġetti finanzjati permezz ta' fondi Ewropej jistaw għalhekk jiġu implementati b'mod iktar effiċjenti. il kummissjoni Ewropea tiddependi ħafna mill-awtoritajiet lokali. Aħna nħossu li dawn jafu x'inhuma l-ħtiġijiet ta' reġjun partikolari jafu x'jistgħu x'ma jistax isir, x'għandu x'mandu x'isir. Dan għalhekk għandu karatteristika importanti ħafna għaliex irridu jadattaw rwieħom għal ħtiġijiet ta' kull reġjun. Grazzi għall appoġġ tal-Parlament Ewropew u nexxina nikkonvinċu l istati membri biex jinvolvu l-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet kemm fil-qasam ta' qabel leġiżlazzjoni u anke fil-fazi ta' programmazzjoni. Jiena inħoss illi dawn il-reglamenti joħorġu kondizjoni ex ante ġifiri li jitres u jiġu inklużi fit-teħda deċizjonijiet l-NGO sotartajt lokali għalix l-Europa għanna ħafna eh, differenzi Hemm pajjiżi fejn dan il-prinċipju ilu jeżisti u b'sat membri oħra fejn dan il-prinċipju mhuwiex daqstant integrat. Għalhekk l-awtoritajiet aħna grati li l-awtoritajiet lokali qed jiġu inklużi fl-ftehim ta' subija u anke fl-implementazzjoni fuq livell lokali u reġjonali. Il-Kummissjoni Ewropea diġà qed twetta studju fir-rigward tal-implementazzjoni ta' dan il-prinċipju ta' sħobija u ta' governanza fuq iktar livelli differenti fil-periodu ta' bejn 2015 l-2020 u dan se jiġi publikat fix-xhur li ġejjin, pereżempju, Fil-rigward ta' l-azzjonijiet integrati li Eh, għal-jom il-referiet l-Onorevoli Mihajlova il-periodu ta' bejn l-2015 l-2020 għalli bliet ġew allokati 15 15 il-biljun euro biex ikunu allokati għall iżvilupp tagħhom. U għall-ewwel darba fil-istorja tal-Unjoni Ewropea qed talloka fondi b'mod lejn l-imbliet. Naħseb li din u dan huwa sinjal ta' fiduċja tal-abilità ta' dawn l-imbliet li kapaċi jiddeċiedu fejn huma meħtieġa il-fondi għal ħtiġijiet anke ta' ċittadini tagħhom. Din hija wkoll kwistjoni ta' żvilupp lokali li titħalla f'idejn responsabilità l-awtoritajiet lokali u fejn dawn qegħdin fil-involuti fil fil-proċess ta' teħid deċiżjonijiet. Aħna anke involutu mal presidenza Olandiża tal-Kunsill biex niggarantixxu illi din, l-aġenda tagħna tkun tassew tista' titwetta sabiex eh, tassew ikollhom vuċi. Anke pereżempju biex inwaqfu il-faqar ċertu zoni u anke biex nħarsu l-kustjoni ta' migrazzjoni fil-flibliet. Inti semmejt id-dikjerazzjoni ta' Riga u il-Patt ta' Amsterdam. Kif qalet il-Presidenza uh, Olandiża dan għandu eh, rwol importanti ħafna sar ikun hemm laqgħu wkoll mas-sindki kollha tal-Bliet Kapitali Ewropej u u sar ikun din il laqgħa f'Ġunju hija l-ewwel darba li l-Istati Membri kollha qed jiftehmu fuq il-fatt li hemm ħtieġa ta' aġenda urbana. Sissa, salum il-ġurnata, ċertu stat membri dejjem użaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà u rrifjutaw li kunem dan il-qafas Ewropew fir-rigward tal-aġenda urbana. Aħna, bħala kommissjoni u jiena personalment, nixtieq nħejji laqa ma' numru ta' sintki mod partikolari l-iktar bliet li ntlaqtu mill-problema ta' migrazzjoni Għaliex, indipendentement mill-politika nazzjonali dwar l-immigrazzjoni, ċertu sintki ikollhom jieħdu ċertu miżuri ta' u ta' ċertu urġenza. biex iwieġbu l sfidi li jkollhom dimom għalhekk importanti ħafna li ngħinu l dawn li bliet li aktar li qed jintlaqtu mill-problema tar refugġati minna l-oħra aħna nappoġġaw il-potenzjal amministrattiv ta' dawn l-autoritajiet u nixtiequ ngħinhom sabiex ikun jistgħu jisfruttaw il-fondi Ewropej. U naħseb li taqblu miegħi meta ngħid illi il-fondi Ewropej mhumiex biżejjed hemm bżonn ukoll li jkun hemm ċertu kapaċità amministrattiva li jiġu żviluppati proġetti ta' li jistgħu jiksbu suċċess għax mhux aħna li jdu niddeċiedu fuq dawn l-affarijiet. L-autoritajiet lokali jridu jieħdu dawn id-deċiżjonijiet huma jridu jfasslu dawn il-proġetti li jistgħu jiġu implementati li jkunu sostenibbli u li jiġbu anke ħtiġiet ta' ċittadini kif tafu l-Fondi Strutturali ta' Investiment għandhom għan partikolari Jiġifieri l-amministrazzjoni pubblika li tkun waħda effiċenti li li għandha budget ta' 15 biljun għal bejn l-2015 u l-2020. Dawn il-miżuri se jkomplu isaħħu l-impatt tal-fondi tagħna fuq it-kabbir ekonomiku. Nittamaw ukoll biex li waslu biex joħolqu xogħlijiet ġodda. Grazzi, Nistenna sta l-kommenti ta'kom. Grazzi ta' sew, Signora Kommissarju, naddu issa għal kallima fisem il-gruppi politiċi nibdew fisem il-PPE l-Onorevoli Van Nistelrooy. Commissaris ehm, Kretu, dank voru. President, Kommissarju Kretu, grazzi ta' dak li għattinna, għandi għandek approċ pozittiv ħafna, ma nishtiq namel tliet kommenti. L-ewel nett. Rridu natu ħarsa li ġara riċentement jiena rajt illi hemm tendenza għal għal approċċi set nazjonalistiku. Barra minn hekk, l-awtoritajiet lokali u reġjonali mhux qed eh, jitqiesu bħala eh, imsieħ oħra fuq l-istess Eh, bl-istess opportunitajiet. Para minn hekk, il-Kummissjoni semmiet ukoll iċ-ċentralizzazzjoni dan imur kontra eh, l-approċċ li aħna semmejna hekk issa jiena fissem il-PPE għalina il sussidjarità ma hija importanti ħafna. U maħniex sar inċedu fuq din. Inti qed illi hemm studju li qed jiġi mħejji, imma aħna Eh, nixtiequ li jkun hemm diskussjonijiet miftuħa fil konsil aħna ser nkompli nbuttaw fuq artiklu 16.3 jiena ser ikun ir-relatur dwar dan u nixtiequ dan is sujġet jiġi eżaminat iżjed fil-font. Allura nixtieq insaqsik jekk tistax tilqa eh, il-xewqa tagħna li jkollna dibattitu pubbliku dwar dan. Fissem l-alleanza tal-Essendi l-Onorevoli Bresso. Grazzi tassew, Sur President, Sinjura Kommissarju, kollegi. Jiena naħseb illi dan huwa dibattitu li qed isir fuqtu u anke din ir-riżoluzzjoni. U nirringrazzja lilek eh, Kommissarju tal-li inti qed tisħaq fuq l-importanza tal-irwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali b'mod partikolari fl-bliet fil-politika ta' koezjoni. Aħna nafu illi il-politika ta' koezjoni l-lum il-ġurnata hija l-istrument prinċipali ta' investiment tal-Unjoni Ewropea. Anke taħt il-pjan Juncker għadu jedisti dan l-istrument. Fil-periodu ta' programmazzjoni li jmiss li ser jiġi diskuss dal-wat, aħna nemnu illi irridu nkomplu nisħu fuqu, fuq dan ukoll aħna għanna eh, ċertu tħassib jekk il-budget mhux ser jiżdied mela iż-żieda fid-domanda ser mhux ser ikun hemm biżejjed għalhekk riżorsi fejn huma meħtieġa l-iktar dawn ir-riżorsi. Aħna nemnu li reġjuni kollha jridu jkunu involuti inkluż Eh, fl-aspett ta' kompetittività. Anke nittamaw li dawn l-autoritajiet ikunu inklużi anke fl-ewwel fażijiet ta' programmazzjoni. Aħna favuru kol li kunem koordinazzjoni fost is-sorsi ta' finanzjament Ewropej u nemnu li politika ta' koeżjoni għandha tibqa' biex twasal għal tkabbir u xalijiet u għalek nitolbuk biex tkun dik li tiddefendi l-awtoritajiet lokali u l-eżistenza tal-rwol tagħhom ta' dawn il-fondi. Grazzi, issa ngħadu l-Onorevli Protrovski. Dziękuję bardzo. Unia Europejska stawia. Grazzi, President. L-Unjoni, l-Iżvilupp Sostenibli għed mill-għanijiet tal-Unjoni Ewropea. Issa sabiex Eh, nibilanċaw id-differenzi me l-Istati membri u l-kompetitività tagħna fuq is-suq globali, għandna nallokaw iżjed fondi għal dawk ir-reġjuni li huma fost l-ifqar. Ħafna drabi awtoritajiet lokali u reġjonali jisibu diffikultà f'kif ser jonfqu l-fondi li għandhom ma jkunux jafu jekk iridu japplikaw għal ċertu fondi. L-ostaklu prinċipali huwa il-VAT li mbagħad titterġa' tiżdied ma' dawk l-ammonti Allura l-periodu 2014 tal-2020 il-VAT għandha tkun eh, spiża opzjonali. Allura irridu nibdlu eh, irridu nibdlu ċertu affarijiet. Fir-reġjun tiegħi l-awtoritajiet lokali u reġjonali ilhom jitolbu li tintuża din is-soluzzjoni għal żmien twil u ma jridu iżjed flessibilità biex jużaw fondi anka għal riċerka u l-iżvilupp mill-kumpaniji dan iservi ta' imbuttatura għall iżet kooperazzjoni bejn kumpaniji u universitajiet. Fisem l-alde issa l-Onorevoli Jakovčić. Grazzi. L-ewwel net, nirringrazzja l-Onorevoli Mihaljova u kollegi oħra mill-gruppi politiċi l-oħra tal-li din l-inizjattiva. Jina il-karriera politika tiegħi bnejta madwar l insaħħaħ l-awtoritajiet lokali u reġjonali. Nemmen li hemm ikun hemm għandu jkun hemm bliet iżjed b'saħħithom għaliex dan li għadejjem fisser kwalità ta' ħajja aħjar. jiena l-lum verament nemmen li mem lebda alternativa għal prinċipju ta' sussidjarita. Irridu nirrispettaw dan il-prinċipju għaliex nafu xieġri fl-Ewropa iżjed ma jkun hemm pajjiżi deċentralizzati per pereżempju Danimarka iżjed ma jkollhom eh, livell ta' xin oli u eh, livell ta' tkabbir oli. Imbagħad stati membri ċentralizzati pal Kroazja u l-Greċja qed jiffaċċjaw problemi kbar f'dak li huwa żvilupp. Hemm bżonn li nitkellmu anke dwar il- rati ta' sorbiment. Illum għanna situazzjoni fejn stati li għandhom livell ta' ċentralizzazzjoni oli għandhom mandomx livell ta' sorbiment oli. Naħseb illi ċittadini għandu jkollhom aċċess dirett għal fondi Ewropej għaliex ħafna drabi naraw ukoll kompetizzjoni bejn il-gvernijiet nazzjonali u l-awtoritajiet lokali u reġjonali min-naħa l-oħra. Kiku jkun hemm aċċess dirett ta' ċittadini għal fondi Ewropej, Żgur li nkunu nistgħu ntejbu il-livell ta' xin f'ħafna bliet eh, Ewropej. Xtaqt insemmi wkoll li hemm bżonn tant ta' kooperazzjoni internazzjonali u transkonfinali U għanna ċertu eżempji tajbin eh, ħafna ta' kooperazzjoni internazzjonali u hemm ukoll imbagħad il-kooperazzjoni fuq livell makro. Grazzi għadir mistoqsi orali u jinqata' il-mikrofonu hemmhekk. Dimulis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Grazzi l-Onorevoli Limis, l-Onorevoli Papadomobilis. Grazzi, Komissarju Kretu, għanna bżon li entitajiet lokali u reġjonali jipparteċipaw iżjed fil-fondi strutturali, hemm bżonn iżjed deċentralizzazzjoni. Hemm bżonn inqas ċentralizzazzjoni, inqas burokrazija. U parti ikbar mill-fondi strutturali u ta' koezjoni għall-awtoritajiet lokali u reġjonali. Iżda, L-ewwel qabel kollox għandna bżonn iżjed assistenza teknika minn naħa tal-Kummissjoni. Iżjed għajnuna teknika lil dawn l-awtoritajiet. Għaliex hemm ċertu eh, reġuni żgħar u municipalitajiet żgħar li m'għandhomx l-arfin tekniku fl-amministrazzjoni tagħhom sabiex iresqu ċertu proposti u jidher biċċar li hemm bżonn iżjed fondi iżjed għajnuna teknika għal dawk il-municipji illi Apparti mill problemi li għandhom għandhom ukoll kriżi ta', ta refuġjati. Fil-Greċja hemm ħafna każijiet bħal dawn, mhux biss fil-Gżejjer iżda anke fil-kapitali tagħna Fateni. Għalhekk nittama illi, eh, anzi ħerqan jina għal-proposti tal-Kommissjoni għaliex l-autoritajiet lokali u reġjonali fil-prattika għandhom ikollhom ruol ikbar bil-finanzazzjoni u l-għawnjuna teknika li, li għandhom bżonn għandhom bżonn jieħdu jieħdu jisfruttaw iżjed dawn il-programmi ta' finanzjament. Fissem il-gu il-ħodor u l-Alleanza Ewropea l-Onorevoli Ewropej. Grazzi, Sur President. Għawek għet nitrattaw xaħġa f'waqta ser kun diffiċli noħorġu mill-kriżi ekonomika u nassiguraw tkabbir ekonomiku u l-benesseri taċ-ċittadini ser kun diffiċli jekk ma nużawx il-potenzjal tar-reġjuni tagħna. Veru l-Unjoni Ewropea manda ebda kompetenza dwar l-istruttura interna tal-Istati membri. Imma il-Kummissjoni għandha ċertu mekkanizmi li tista' tuża u f'ħafna drabi l-iskambju ta' prassi tajba ehm, iwassal riżultati tajbin nixtieq nsejħ il-Kommissjoni biex tipromovi l-iskambju ta' prassi tajba u ta' governanza tajba Mod partikolari wkoll tisħaq fuq il-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-teħid ta' deċiżjonijiet. Nixtieq ukoll il-Kummissjoni tiżviluppa metodoloġija sabiex tevalwa l-istruttura amministrattiva tal-Istati membri. Dan għandu jiffoka prinċipalment fuq il-kwalità ta' l-involviment ta' awtoritajiet lokali u reġjonali fit-teħid ta' deċiżjonijiet fuq livell nazzjonali. U anka fuq jekk hemmx um, riżorsi biżejjed u jekk hemmx mandat mm, wiesa biżejjed għal gvernijiet nazzjonali biex implementaw il-politiki nazzjonali u biex il-liġijiet nazzjonali jiġu adattati għabżonijiet lokali. Li kun hemm sħubijiet hija importanti għaliex hemm nuqqas ta' sħubija reali bejn il-gvernijiet ċentrali u lokali u dawk nazzjonali. Li l mill-fatt il-gvernijiet reġjonali huma eqreb lejn iċ-ċittadini u jistgħu eh, ikun jafu aħjar huma l-bżonnijiet taċ-ċittadini, din huwa importanti minħabba il-differenzi reġjonali li qed eh, jiżdiedu minħabba ċertu sfidi ta' klima u ta' kriżi ta' refuġjati. Grazzi fi li FDD l-Onorevoli Damato. Grazzi ta' saw Sur President, eżis kollegi l-politika ta' kożjoni biex kumanda ta' suċċess tkun waħda maqsuma bejn, bejn kulħadd u baza ta' fuq livelli differenti mill-Unjoni Ewropea territorji differenti. Palissa kif ni mhux qed taħdem u mhux qed tnaqqas id-diskrepanza bejn ir-reġjuni differenti tal-Unjoni Ewropea għanna din il-problema kbira ta' governance u ta' kapacità amministrativa. Ma jgħamil sens n-namel nelenka l-affarijiet kollha li saru matul is-snin anke f'pajjiżi dan waslu għal ħsara ekonomika għal eh, reġuni kollha involuti u għal politika ta' koeżjoni kollha kemm Apparti li nanalizzaw il-perjodu preċedenti, jridu naraw ukoll għal-futur li qed insemmi wkoll dak li tiġu f'dawn l-aħħar xhur fejn fejn fejn qed eh, biex ma jitnaqsux l-finanzjament għax inkella jintilfu ċertu proġetti. Anke f'din il-programmazzjoni qegħdin nirripetu dawn l-istess żbalji, iridu nibdlu ir-rotta tagħna. U nappellaw sabiex dawn l ritajiet tassew jibdew jatfaw il-proġetti tagħhom. L-Ewropa wkoll għandha responsabiltajiet tagħha. Iridu għalhekk jiġu allokati il-flus anke u anke jiġu konsidrati d-deficit anke partiti oħra għandhom l-istess opinjoni tagħna il-gvern taljan, il-gvern tal-Renzi u koll jaqbel imma din hija dawn huwa biss għal-finijiet elettorali. Mhix biss kwistjoni ta' awsterità u li nillimitaw il-budget li bija sar twassal għal politika ta' koezjoni tajba. Le nazioni della libertà, dalla parola onorevole Stuger. Grazie onorevole Stuger. Ja, voorzitter, dank u wel en goedemorgen. Grazie president, la tajba. Fil-żmien Timmermans kellna referendum dwar il-trattat dwar l-Ukrajina fl-Olanda. U din il-ġimgħa kien hemm ħlas ta' 200,000 dollaru l-kampanja li qed ehm, tagħmel pressjoni għall-IVA, ġifieri jidher li dawk li għandhom interessi finanzjari qed jimbuttaw għall-IVA. Allura dan ir-referendum huwa manipulat dwar id-demokratizzazzjoni jidher li l-Olanda għadha lura eh, il-reġjuni mhux sviluppati biżejjed jistgħu jużaw il-fondi ta' żvilupp reġjonali. Allura jiena nixtieq insaqsi l kummissarju Jekk din hija kwistjoni li nsalvaw id-demokrazija, tistgħu forsi eh, tiffinanzjaw daqsxejn il-kampanja tal-le? Onorevoli Stugel, għandek żewġ blue cards, tixtieq twieġeb? L-Onorevoli Van Nistelrooy l-ewwel. Mela fil-qosor. Eh, qed nistaġeb nisma' dawn il-kummenti ta' Sur Stuger li l-Olanda hija żona eh, sottosviluppata f'dik li hija demokrazija. Kif tista' tajtek il-ċittadini Olandiżi li tirrappreżenta Ewek qed nitkellmu dwar politika reġjonali, mhux qed nifhem dan eżatt x'għandu x'jasam. Em l-Onorevoli Etheridge l-ewwel li għandu mistoqsija wkoll imbagħad tista' twieġeb it f'daqqa. Grazzi tal-li aċċettajt il-mistoqsija. Eh, smajtek titkellem dwar il-referendum tal-Olanda u dwar il-negozji gbar, kumpaniji gbar li qed jagħmlu pressjoni fuq il-kampanija tal-IVA. Taħseb li nies fl-Olanda ser jieħdu dan bħala vot fuq l-Unjoni Ewropea kollha Pares li għandna referendum anka fir-Renju Unit, għandek xi messaġġ għalihom dwar dan? Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, president. Eh, mela, jekk eh, investituri Amerikani kbar jinteressom dwar referendum fl-Olanda u dawn jistaw jintervjenu minnajr ma jwaqfu għom l-autoritajiet Olandizi, mela hemmhekk għandna deficit demokratiku. Għawek qed nitkellem dwar dan ir-referendum partikolari tal-Olanda. U biex inwieġeb imbagħad l-Onorevoli Etheridge. Naturalment l-Olandiżi qisu dan ir-referendum bħala opportunità eh, biex juru l-frustrazzjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea minħabba ħafna fallimenti li kien hemm nittama li jkun hemm votazzjoni qawwija n-nies ħafna le u nittama illi dan ikun preludju tal-referendum se kolkom dal-waqt fir-Renju Unit. L-Onorevoli Fontulis. Grazzi, l-autoritajiet lokali u reġjonali fl-Ewropa llum huma aktarx il-sissien li fuqhom iridu nibnu Eh, l-istati Ewropej, pajjiżi bħal Greċja, batew ħafna mhux biss maħabba nuqqas ta' kompetenzi, ma maħabba nuqqas ta' nies. Il-popolazzjoni naqset ħafna. Għalhekk jiena naqbel illi għandna bżonn ninsaħħu il-reġjuni u anke l-abitanti tagħhom, il-dawk li rabbu l-bejjem, il btiwa il-dawk kollha illi jiddeċidu li jibqgħu jaħdmu fir-reġjuni. Għanna bżonn iżjed deċentralizzazzjoni il-gvern tal-Greċja irid u irrit fost affarijiet oħra jkompli jakkes il-bdiewa. Fiftit ta' snin oħra fil-Greċja mhux sar ikun hemm bdiewa lil minnajnu, irridu nkunu ċerti illi il-riżorsi kollha ġifir il-flus tal-kontribwenti Ewropej jiġu ġestjonati bċertu trasparenza u bċertu kontroll li ma jintilfux għal korruzzjoni u irridu naraw li niksbu xi tip ta' riżultati. Illu fil-Greċja hemm strajk ġenerali kontra gvern, gvern ta' xelluk illi qed japplika il-memorandum qed ikompli faqqar lil Griegi, grazzi. L-Onorevoli Sele. Grazzi Komissarju, ħna nafu illi l autoritajt lokali u reġjonali huma attur prinċipali sabiex niksbu l-anijiet tal-Unjoni Ewropea e kif hemm miktub fl-istrateġija tal-2020. L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom il- responsabilta illi jaffaċċjaw ħafna mill-isfidi li għanna għodimna bħalissa, per eżempju, l-integrazzjoni, e, l-akkomodazzjoni u affarijiet oħra ma l immigranti U għalek illi it-talba tal-Parlament hija illi l-awtoritajiet lokali u reġjonali jkunu involuti ħafna iżjed fil-ftejmijiet, fil-programmi operazzjonali tal-Fondi Strutturali tal-Unjoni Ewropea. Dan sissa għadu ma sarx għal kollox, għem suppost allokazzjoni ta' 5% għal proġetti urbani, ma dan ma tħallas lil reġjuni urbani. Għana għek għedin nfasslu dokument sabiex nibatu messaċ ċar l-Konsil u l-Komissjoni u anka l-Istati membri biex inkludu iżjed l-autoritajiet lokali u reġjonali Għandix dawn huma iżjed viċini ċittadini. U għammek il-politika ta' kozjoni ta' l-Unjoni Ewropea tista' tidher li iżjed ċara. Onorevoli Zeller għandek blue card tixtieq twieġeb. Onorevoli Zani. Grazzi, grazzi tal-opportunità. Kollegi, naqbel illi għandu jkonna lan illi nivolvu iżjed l-autoritajiet lokali u reġjonali fil-ġestjoni ta' dawn il-fondi, però għana millek mistoqsija. Kif nistaw nevitaw li l-partiti politiċi jindaħlu f'dan il-proċess u li u li jikkaparaw ċertu fondi. You have the floor. Nun auch in äh, lokalen und regionalen Gebietskörperschaften spielt Politik eine Rolle. Äh, Fil-autoritajiet lokali u reġjonali l-politika wkoll għandha l-irwol tagħha. Imma jekk hemm ċert Eh, ma ċertu rizorsi huma allokati għandhom ċertu fondi li huma allokati għal rizorsi partikolari dan huwa miktub biċ-ċar. Issa dawk li għandhom ir-responsabilità politika iridu jżommu ma dawn l-allokazzjonijiet. Ma naħsibx li l-fondi ta' politika reġjonali jistgħu jintużaw ħażin għal skopijiet politiċi jekk qed isir hekk għandu jkun hemm investigazzjoni. L-Onorevoli Manskur. Mikro, s'il vous plaît. Jena kontent Grazie ħafna, President, Sis kollegi jina kontent li qed nara id-dabattitu il illum jitkellem fuq dan il-suċċettant importanti eh, tal-autoritajiet tal-ruol tal-autoritajiet lokali reġjonali fil-konsiderali tal-investiment Ewropej. Imma il-belt eh, bħala għajn eh, ta' dan it-tip tal-iżvilupp u għal-bot minn zanurali. Inti taf li fl-2015 taf li percentaċ essenzjali popolazzjoni tgħix fil blit u għalhekk din il-politika hija importanti ħafna sta' xtaqt nattira attenzjoni taka fuq ċerti inkwiet ta' ċerti reġuni illi mill-kriżi finanzjarja qed jaraw illi dan l-iskart dawn il-lakune bejn il-żoni rurali u urbani. U dan huwa minnu ferm iktar meta niġwa reġuni ultra periferiċi kif tafu ukoll ibatu minn ħafna eh, handicaps. Għal daqstant din il-politika għandha bżonn żomm f'moħħa dan l-għan importanti għal dawn ir-reġuni vulnerabbli. Walek il komplementarita bejn it-territorji differenti hija realtà u din teħtieġ approċċ transversali gwidat mill-prinċipju ta' sussidjarità fuq il-livell Ewropew kif ukoll fuq il-livell ta' kull stat membru. Grazzi ħafna attenzjoni tagħkom. Tiene ora la palabra il signor Benito Silvaga. L'onorevoli Benito Silvaga. Grazzi, President. Għana nifmu li mill-Unjoni Ewropea u skont il-proġett Ewropew għanna ċertu eh, approċ komuni. L-ewwel irridu eh, insalvaw iċ-ċittadini per billi noħol olimpigi u naraw li kunem trasformazzjoni soċjali permezz ta' model iżjed ehm, sostenibbli. Allura rridu nħadna nisqu lej dawn l-anijiet u nżommu f'moħħna illi huma propju l-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-organizzazzjonijiet tas soċjetà ċivili li għandhom li iżjed kapaċità li jgħidulna fejn aħna nindirizzaw ir-riżorsi tagħna. Għalhekk irridu naħdmu fuq ġestjoni eh, li tinvolvi iżjed iċ-ċittadini sabiex eh, nisfruttaw l-impatt tal-fondi. Iżda il-fondi strutturali ta' investiment eh, mandomx jagħtu lok għal tnaqis fil-budget għaliex illum dawn il-fondi huma il-mod prinċipali kif kif jista' jkun hemm żvilupp reġjonali ta' dawk ir-reġjuni li huma żvantaġġati b'mod forsi soċjali jew ekonomiku. L-Onorevoli Ridge. L-għadwa tajba. Signora Kommissarju, naf li inti eh, ġusta u raġonevoli. Allura ħansemilek problema u forsi tista tajna u tkun ġusta mar-reġjoni tiegħi. Fil-West Midlands, reġjuni tiegħi, aħna għandna awtorità eh, kombinata, meġbura illi eh, għanna diffikultà fli tiħu fondi mill-Unjoni Ewropea, sa dan sar mod disonest, in-nies ma votawx dwar dan, allura dan jagħti reputazzjoni ħażina l-Unjoni Ewropea u l-ideja siħa li ċittadini għandhom ikollhom awtorità. Iżda hekk għandek l-opportunità, Sir Kommissarju, turini daqsxejn il-karattru tiegħek, hawnhekk għandna kwistjoni fil-West Midlands fejn għandna bżonn ta' finanzjament u kif taf ir-Renju Unit jikkontribwixxi jiżjed milli jaqla mill-Unjoni Ewropea, u jkun tajjeb li inti tkun tista' tiġi miegħi biex eh, tagħti daqatajn hemmhekk u hemm il-kwistjoni wkoll dak li ħib illi jaffetwa l-arti, jaffetwa l-kultura u għanda bżon palata din il kustjoni għalix tkun tista' tajn ħafna s-soċjetà. Grazzi tal-li smajtni. Onorevoli Etheridge. Onorevoli Etheridge għandek blue card. Taċċetta. Iva. L-Onorevoli Suker. Iva, grazzi. Sur Etheridge Jiena naħseb li inti membru parlamentari li zom kuntatt eh, mill-viċin ħafna mal-kostituenti tiegħek. Jiena nixtieq insaqsik x'sentiment hemm fir-reġjun tiegħek fost dawk li eh, riċentement tilfu xogħolhom. Dawk li huma verament midjuna li jdu jħalsu ħafna taxxi. Xie jasbu daw mill-Unjoni Ewropea u l-iżvilupp reġjonali jafu bih dan il-kunċett ta' żvilupp reġjonali huma involuti qegħdin jieħdu xi ħaġa minnu Iva, mela, il-nis tal-West Midlands, tal-reġjun tiegħi ma jifmux dan il-konċett tal-iżvilupp reġjonali, ma jafux li dan huwa parti mill koezjoni tal-Ewropa biex ikun hemm iżjed governanza Ewropea, imma dawn iħossu li jridu ikunu iżjed ħielsa. U iħossu wkoll l-Unjoni Ewropea mhux daqstant utli għalihom. U id-patija kollha li hemm fir-reġjun tiegħi minħabba l-qat u minħabba t-naqis fil-pagi u minħabba li kien hemm eh, ħafna fil-migrazzjoni, dan jfisser illi l-ċittadini ma tantx t toġobhom l-Unjoni Ewropea bħalissa jridu jkunu ħielsa, jridu bidla. L-Onorevoli Briwa. Demikro. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, President. Eh, u jiena pjuttost inkwetat imħasseb għax aħna qegħdin hawnhekk eh, isna f'sali toroq għal dak li huwa trasferiment tal-kompetenza tal-Istati membri. Għax wara kollox dak li tinfittxu huwa li l-awtoritajiet reġjonali jieħdu post l-Istat membru. U nastaw najdu illi meta niġu għall-akkoljenza tal-immigrati għandna bżonn ngħinu il-bliet il bliet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 L-ewwel ħatibda l-Onorevoli Novakov. Благодаря, господин председател. Госпожо Еврокомисар. Грация, президент. Комисарио, nixtieq nifraħ is-sur Van Nistelrooy għall ħidma tiegħu li qed jagħmel fuq ir-riżoluzzjoni. Grazzi wkoll is-Sinjura Mikaljova għall appoġġ tagħha. 80% tal-budget komunitarju huwa fidejn l-Istati membri u il-maġġoranza ta' din il-kwantità imur għal proġetti fil muniċipji Iżda, ħafna drabi ħafna mill-fondi ma jiġux utilizzati għal proġetti xinu għar mill-li ma jkollokx flus u għalli kollok il-flus u ma tkunx taf kif għat investijom. Allura rridu nappoġġaw il-municipi f'kollox sabiex u il-proġetti, implementawhom, jom li rapportar, jom li ġestjoni tajba u li kollhom anke ġestjoni flessibbli. Ħafna pajjiżi ma jistgħux implementaw il-proġetti għaliex m'għandhomx flus. Allura irid ikun hemm eh, mekkaniżmi adattati għal dawn il-pajjiżi. Jekk ma zommux mal-ħin, impossibbli jitkellem kulħadd. Mela, jiena xtaqt namel komment lill-Kummissarju. Aħna hawnhekk għandna tisħiħ progressiv tal-awtoritajiet lokali u reġjonali. il libliet u reġjuni issa għandhom din l-aġenda urbana fl-istess ħin bir-riforma tal-governance ekonomika fuq livell Ewropew għanna il-semestru Ewropew, il-budget li qed jiġi limitat, il- u anke l-irwol tas sussidjarjetà f'politika ta' koezjoni dawn huma affarijiet li jitolbuna naħsbu biex naraw x'inhu huwa x'inhija l rwol tal-politika ta' koeżjoni u tal-autoritajiet lokali reġinali jiena. Nixtieq li naħsbu ftit fuq dan affarijiet biex nevitaw li fl-xhur li ġejjin ikollna żewġ affarijiet illi huma kompletament differenti. Grazzi. Lokalna i regionalna tijela najbolje su upućena u probleme s kojima Grazzi, l-autoritajiet lokali u reġjonali huma dawk li li żied jafu x'inhu ma l-bżonnijiet taċ-ċittadini tagħhom. Allura jrid ikollhom rwol akbar fil-ġestjoni ta' fondi eh, strutturali u ta' investiment. Iżda sfortunatament naħseb li ċertu autoritajiet lokali u reġjonali m'għandhomx il-ħiliet u l-esperjenza meħtieġa għal dawn il-programmi. Fil-istati membri, fl-akbar stati membri fejn hemm ħafna deċentralizzazzjoni dawn ilhom ħafna jibnu il-kapaċitajiet tagħhom u dawn issa llum qegħdin f'pożizzjoni aħjar minn dik ta' stati membri iżgħar u inqas sviluppati. naħseb il-Kummissjoni għandha tinkoraġixxi l-istati membri sab li jkun hemm iżjed deċentralizzazzjoni jkun hemm skambju tal-aħjar prassi. Lan ta' dawn l-isforzi kollha għandu jkun illi id-deċiżjonijiet ikollhom Eh, li kollha impatt fuq iċ-ċittadini jittieħdu viċini ċittadini. L-Onorevoli li miss, grazzi eh, Kummissarju, President, l-ewwel qed nirringrazzja il-membri tal-Kumitat Reġi tal-li eh, niedu din l-inizjattiva tant importanti. L-investimenti finalment kollha se jispiċċaw f'xi raħal jew f'xi municipju, allura importanti li dawn jieħdu sen fil-proċess. Allek jiena nappoġġa l-sforzi tal-kollegi eh, sabiex l-autoritajiet lokali u reġjonali kollha aċċess dirett għal fondi Ewropej. U naħseb li ikunu ċari dwar ir-regoli illi permezz tagħhom l-awtoritajiet ċentrali jagħtu l-poter lill awtoritajiet lokali li jużaw dawn il-fondi. M'għandux ikun hemm diskriminazzjoni. Jiena Insejjaħ ukoll il-Kummissjoni sabiex tipproponi xi miżuri għall-implementazzjoni aħjar ta' din il-mek dan il-mekkaniżmu. Bekk l-użu tal-fondi Ewropej ikun aħjar milju bħalissa. Zahvaljujem predsjedavajuća, pozdravljam povjerenicu još jednom. Uh, ono što bih htjela na... L-Onorevoli Rimes, grazie, President, grazie, Kommissarju. L-ewel net, il- prinċipi fundamentali huma il-governanza multilaterali, ma sfortunatament dawn ma jiġux applikati fil-prattika f'ħafna stati membri għal programmi li jkunu sviluppati fuq livell nazzjonali u mbagħad il-livelli reġjonali u lokali ma jkunux involuti. Allura nissuġġerixxi li l-qudiem meta nkunu qegħdin naħsbu dwar il-politika ta' koeżjoni, eh, naħseb li għandna nintroduċu regola li tkun illi programmi operazzjonali jiġu adottati fuq livell reġjonali u illi l-sieda tal-implementazzjoni tagħhom tibqa' fuq livell reġjonali. U importanti li nikludu l-awtoritajiet reġjonali fil-tfassil tal-politiki. Irridu naqdu il-politika ta' koeżjoni mas semestru Ewropew iżda mingħajr ma ninvolvu l-awtoritajiet reġjonali mhux sejna xina nagħmlu dan. Grazie President. President. Fil-politika ta' koezjoni, il-konsultazzjoni mal autoritajiet lokali reġjonali fil-fazzijiet kollha dan ma tantx żdied ma' żmien, terz biss tal membri li ġew kussat fil-2015 l-awtoritajiet lokali reġjonali istabbilixxew protajiet finanzjarji tagħhom bl-inklużjoni ta' dawn l-awtoritajiet. Għalhekk dawn l-awtoritajiet ridu jinnegozjaw investiment fl-oqsma l-aktar importanti għall-iżvilupp tagħhom. Importanti ħafna l-awtoritajiet l u jkunu involuti fil-fażijiet ta' azzjoni implementazzjoni u monitoraġġ tal-programmi. per pereżempju li jkun hemm taħlita ta' task forces u anke ta' imsieħba soċjo-ekonomiċi. il komissjoni trid tniedi ma' kemm jista' jkun konsultazzjoni pubblika biex s-saxħa il-rwol ta' dawn l-awtoritajiet imbagħad ta' bażi ta' dan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 huma responsabbli għal 70% tal-investiment eh, pubbliku għalhekk huma turi prinċipali fil-ġestjoni ta' fondi strutturali. Dawna għandhom impenn kbir sabiex nkunu nistgħu niksbu l-għanijiet Ewropej, iżda rridu nagħtuhom il-kondizzjonijiet tajbin biex ikunu msieħba reali mhux sempliċiment dawn jittimbraw il-direttivi u r-regonadi waħna, irridu natu l-valuri l-arfin li għandhom. Issa dan il-font li qed nitkellmu dwaru jista' jgħin naħseb illi nistgħu ngħinu dawk l-awtoritajiet lokali sabiex ikunu ikollhom parti ikbar fil-ġestjoni, rridu kien hemm kooperazzjoni fuq diversi livelli bejn livelli lokali, nazzjonali u Ewropej għal benefiċċju tal-ekonomiji kollha tagħna. There's a long list still, but it... Hemm lista twila imma se kollu nagħlqu issa. Issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Kretu. Dik joġbok. Grazzi ħafna, Signora President, Esis Deputati. Jina nishtin ringrazzjakom il-koll tal-kontribuzzjonijiet kollha tagħkom. Hmm. Mill-perspettiva tiegħi kif tafu na nikkonsidra illi msieħa Pawlini tara meta niġġu għal politika reġjonali huma l-awtoritajiet lokali u reġjonali. għanna iktar minn 280 minn dawn ir-reġuni fejn aħna għanna dialogu permanenti u ma dawn li huma l-iktar viċin iċ-ċittadini u li jafu sol problemi tagħhom u jistgħu jbidlu l-ħajja tagħhom permezz tal-impjiegi, it-tip tal kundizzjonijiet tal-kura tas-saħħa, tal-ambjent, tat-trasport, eċċetera. Naf li reġuni għandhom il-limiti tagħhom għandhom bżonn per miktar mill-Awtorità Nazzjonali ta' kofinanzjament ta' proġetti permezz tal-budget u jiena naqbel ma'kom. Il-bliet u r-rwol tal-bliet huwa importanti ħafna. U jiena rikonoxxenti ħafna grata ħafna lejn il-Presidenza Olandiża tal-importanza li qed tagħti għall-aġenda urbana. Fil-bliet tal-Unjoni Ewropea, jkunu bliet kapitali jew bliet iktar forsi żgħar, fil-mija tal-popolazzjoni tgħix hemmhekk huma l-mutur lejn it-kabbir u l-impjiegi. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew tal-appoġġ tiegħu lejn il-prinċipju ta' sħubija fejn aħna tnatu tant importanza u jiena naqbel ma' Sur Van Ristaroy illi hemm bżonn ta' dibattitu pubbliku fuq il-mod kif il-prinċipju ta' sħubija u tal-gvernanza fuq bosta livelli qed tiġi applikata. Il-ġimgħa d-dieħla jiena se nipparteċipa fil-plenarja tal-Kumitat tar-Reġuni se nitkellmu fuq dan is-suġġett u se jkun pjaċir kbir għalija il u nider qudiemkom biex nitkellem fuq dan is-suġġett mill-ġdid u naħseb illi skambju tal-aħjar prassi fuq dan l-aspett huwa meħtieġ għax jeżistu pajjiżi li għandhom il-kultura, tradizzjoni ta' proġetti flimkien ma' soċjetà ċivili. Kif ukoll mal-universitajiet f'pajjiżi oħra l-autoritajiet lokali reġjonali jaħsbu li għandhom bżonn jieħdu deċiżjonijiet waħedhom mingħajr konsultazzjoni maċ ċittadini u għalhekk aħna tajna attenzjoni partikolari għal fatt illi l-autoritajiet lokali u reġjonali jkunu involuti tas-sow fiftemiet ta' sħubija u politiki operativi u għalhekk tafu illi fil-periodu ta' programmazzjoni budgetarja ġdida din hija kondizzjoni ex ante Ma nistax nirrispondi għal daw kollha illi uh, saqsawni xaffarijiet imma Sur Jakovic tkellem fuq suġġett illi tajjem minn kollegi oħra u nixtieq ngħidlu illi kull stat membru jista' jorganizza ruħu kif irid. Dak li huwa importanti huwa illi l-organizzazzjoni u l-presentazzjoni tal-proġetti jirrispettaw ir-regoli. Fil-ġestjoni ta' fondi Ewropej hemm pajjiżi bħal Polonja illi huwa pajjiż ċentralizzat imma kellu performance tajba ħafna fl-użu tal-fondi Ewropej manna u koll esperjenza ta' Franza illi marret għal sistema deċentralizzata illi wkoll jopera sew. U għalhekk kull pajjiż għandu dritt jorganizza ruħu kif ixtieq. Jekk jew hekk aħna se nkomplu insegwu il-mod kif dan il-prinċipju ta' sħubija qed jiġi implementat mill-Istati membri wara l-artiklu 5 ta' regoli fuq il-Fond Ewropew ta' Investiment. Issa fuq il-kwistjoni ta' rifuġati nixtieq nirrispondik. Ana ma nimponu xejn fuq xi reġun jew belt jew eh, pajjiż li jużaw il-Fondi Ewropej aħna ndirizzajna litra lil kull eh, Ministru biex hekk ikunu jafu li aħna lesti nbidlu il-programmi operazzjonali nafu illi għaddit sena diġa' l-sfida tal-rifuġati l-qasbis kien jeżisti fuq dan il-livell u l-Italja l-uniku pajjiż illi talab għal bidla tal-programmi operazzjonali u diġa batna 220 miljun euro għal bini ta' sptarijiet eh, mobli, għal bini ta' skejjer primarji u pajjiżi oħra bħal Ġermanja, Franza, l-Olanda diġà jużaw il-fondi Ewropej biex jintegraw ir-rifuġati ma' memxejn fir-regolament tagħna bejn il-Fond Ewropew, ġifier ma tiżix rabta bejn il-Fond Ewropew u l-kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-immigranti. Grazzi fuq dan il-punt. Issa l-aħħar ħaġa qabel ma nagħlaq jiena sorpriża illi qed nara Illi eh, membru tal-UKIP jitkellem fuq il-fat li fond Ewropew fondi Ewropej huma neċessarji naf li tafu naf li intkom inti tiġi eh, minn reġun eh, li tassuwa vulnerabli għax naf li kien hemm mina illi ġit maluqa jina pjaċira li għalli kikun niġi fid-distret tiegħek u nur il-ċittadini Ingliżi kif il-fondi Ewropej qed jikkontribwixxu biex joħolqu impjiegi f'reġjun illi tant etibati din l-idea ta' solidarjetà tal-bżon li kunem l-Europa maquda nittama illi tkun tista eh, apprezzata. Grazzi ħafna. U jiena ovvjament nibqa' dispożizzjoni tagħkom. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju, kollegi nalqu